Ah, fuq il-minuti li titkellem? Minutes, Le, mux fuq il-minuti? Għatini minuta jgħid il-President. Muss ja einwenden hemm xi oġġezzjoni tal-minuti. Hemm xi oġġezzjoni tal-minuti? Le. Nikkonfermaw il-minuti? Issa inti tixtieq eh, titkellem fuq m'għandek punta ordni. Bitte Allora, President. Mela, Sur President, fissem il-Movement 5 5 Stillel irrit insemmi l-skandolu tal-Onorevoli Renato Sor tal-SND u b'dan il-mod ukoll il-Parlament kollu nixtieq insemma eh, l-artiklu 3.6.2 kif eh, għal kodiċi tad deputati għaliex l-onorevoli sor ġi kundanat għal tliet snin ta' priġunerija għal evażjoni fiskali għadu għaw joqt bil-edaw u għadu membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi fejn niddeċidu propju fuq kwistjonijiet ta' evażjoni fiskali għalhekk aħna għawek, qegħdin nifacċaw konflitt ta' interess enormi eh, li jmur kontra l-mandat tagħna li jitlob nitlobna li nkunu onesti u trasparenti għalek nitlob l president eh, li lek li tiħu nota ta' dan li jett u tiħu id-dispozizjonijiet nitlob l-onorevoli Soru sabiex jirriżenja immedjatament u l-onorevoli Pittella jnadda fil-grupp tiegħu stess għax dan u mhuwiex eżempju li aħna pala Taljan rridu nagħtu lill-Parlament Ewropew. President, nitolbok li tonora ehm, l-awla u din l-istituzzjoni tippermettux li persuna ġi tikkundannata għall evażjoni fiskali tiġi toqob bil-qiegħda fostna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 Le, Sur Pitella, mux nipermetti li kunaw diskussjoni dwar dan. Fil-Parlament Ewropew u koll għaw stat ta' dritt. Dak ma kienx punt ta' ordni, dak kienet arrija politika. Il-kollega li semmejt inti ġi kundannat eh, fil-prim primistanza u issa eh, resaq l-appell tijaw. U fi kwalunkwe pajis, il fem stat ta' dritt, inti t-tqis, eh, innoċenti sa' ma tinstab ħati. Jena ġifiri mandi lebda għawek mandat biex ninterferixxi f'dan il-każ partikolari u laqas ma nara illi meħtieġa għamil dan. din il-kamra neħħit l-immunità ta' dan il-kollega meta kien hemm eh, żmien li nagħmlu hekk, issa naf illi l t-tiħu l-perkors tagħha fl-Italja Naf li inti bħala politiku taljan eh, tixtieq eh, tuża regola ta' proċedura biex tippreżenta dik istqarrija tiegħek imma li tippreżenta biss eh, naħa waħda tal-affarijiet. Is-Sur Filip Tebaker qal illi is-Sur Wojciechowski għadda issa għal orti tal-awdituri għalhekk mit-tnejn sa' seba' ta' Mejju il